il-punt u se nkunu qegħdin nivvotaw fuqu għada fil-11 u nofs. Eh, se nivvotaw fuq l-emendi għada, nixtieq nħodu l-opportunità biex nagħmel xi eh, ah, nagħti xi ħbarijiet. Fil-Kunsill uċevejna żewġ pożizzjonijiet l-ewwel qari u raġunijiet li għalfejn ġi adottat u anke mill-Kummissjoni it-titli ser jiġu publikati fil-minuti ta' sessjoni. Il-Parlament għandu tliet xhur biex iwieġeb u f'dan iż-żmien jibda minn għada, jiġifieri fis-26 ta' Ottubru 2012. U apparti minn hekk min-naħa tal-Partit tal-Ħodor, il-grupp tal-EFA, jiena rċevejt talba biex jinħatar eh, fil eh, jinħat rappresentanti tal-Parlament fil-Komitati u dan se jiġi ratifikat sakemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet li jitressqu f'din il-Kamra sa minissa issa sa minissa sa meta tiġi approvata din il-kwestjoni. Tajjeb, mela issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa rapport Eh, li tressa mill-kollega tagħna Eider Gardia Zabar Rubjal fuq l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. U sta nixtieq nistieden l-rapporter is-Sinjura Gardia Zabal Rapporter għandha l-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sir President, Kommissarju, Eh, nħu li t-nerġa fostna. L-ewel net, nishtiq nifraħ li shadows u koll u daw kolla li jenu biex jirinfassal dan il-rapport. Għandi zewċ punti x'namel. Għalix u kif wasalna għal tkabbir sostenibli. L-ewel net, f'nofs id-disajnijiet l-investiment pubbliku kien qed Eh, jitnaqqas fl-Unjoni Ewropea u ħafna drabi din il- eh, din ix-xejra marat fil- fl-2008 f'ħabba l-kriżi l-SMEs issa qegħdin għandhom aktar restrizzjonijiet u m'għandhomx kreditu aċċess għal kreditu self fis-suq. Dan għaliex anke minn stim li għamet il-Kommissjoni nifissa l-istrateġija 2020 se jkollha bżonn 1.6 biljun euro għall-implementazzjoni tagħha permezz ta' appoġġ finanzjarju se nkunu nistgħu nżidu l-investiment għal proġetti li narawhom essenzjali għall-iżvilupp Ewropew. Dawn se jkunu qegħdin jiffinanzjaw investiment li ma jkunx disponibbli imkien aktar fis-swieq. Apparti minn hekk l-użu tal-IFIs huwa huwa tajjeb ukoll biex il- il-finanzjament Ewropew ikun disponibbli għal servizz ta' ċittadini. Dawn l-istrumenti ġew ġew użati mill-Ewropa minn sena 2000 u skont riċerka li għandna jistaw jitjiebu anke għal-futur Ridu nirrestrinġu l-numru ta' fejn jista' jiġi applikati u l dawn ikunu aktar aċċessibbli għal eh, atturi ekonomiċi u għalhekk innaqsu wkoll ir-riskju għax ikollna portfolio ta' investiment aktar ristrett anke billi neliminaw in-nuqqas ta' kapitlu u djun għal kumpaniji li jkunu rridu jinvestu. Dan jagħmilha aktar faċli għalihom biex jinvestu. Il-punt huwa li din is-sistema tkun aktar trasparenti, aktar komprensiva u aktar attraenti għal l-investituri pubbliċi u privati. Fattur ieħor essenzjali huwa eh, li dan jista' jadatta għal bidla malajr. Għalhekk nappellaw il-Parlament u l-Kunsill sabiex jibdel l-ammonti disponibbli għal kull strument għabbażi ta' kemm eh, ser jiġu użati. Il-Parlament u l-Kummissjoni jaqblu fuq l-importanza tal-istrumenti finanzjarji u l-karatteristiċi li għandu ikollhom imma dawn ma jkoprux il-bżonnijiet kollha dawn l-istrumenti se jkomplu jkollhom effett iżda sfortunatament fil-terminu medju u anke qasir rridu soluzzjonijiet fuq perjodu ta' żmien twil. Hemm Em eh, tfaddili qed nippruvaw naraw kif nistgħu ninvestuh. Irridu noħorġu eh, dan it-tfaddili kien qed jakkumula għal investiment medju anke fit-tul sabiex l-ekonomija Ewropea qiegħda terġa' tibda tiċċaqla. Eh, nixtiequ li dawn il-proposti jaħdmu u li dawn dan it-tfaddil li ġi akkumulat jiġi investit biex ikun hemm aktar żvilupp fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin ikun hemm konformità mar-regoli u l-standards neċessarji għall-investiment fuq perjodu twil. Ma nafx jekk kummissjoni fil-komment, jekk tistax titkellem fuq dak li taħdem fuq il-kummissjoni, naf żgur illi se jkun hemm bżonn ta' aktar proposti matul id-dibattitu. Nixtieq ukoll nappella lil kunsill sabiex jaħdem mal-Parlament u l-Kummissjoni għalli sabiex naħdmu fl-istess direzzjoni. Grazzi ħafna, issa nixtieq nitlob lil kummissarju kollega tagħna Istor Lewandowski eżis kollegi, eżis membri, mux l-ewel darba li inkallimkom illum, mux għaze mawx ministri bħalissa, aħna. Aħna nilqaw dan il-rapport. U aħna napprezzaw ukoll l-isforzi tiegħek, Sinjura Rapporter, Gardja Zabal, eh, dan kien testu kol tal-ħilit tijak li jinternexxilek tikseb konsens wiesa u kol. Għanna bżon l sħiħ tal-Parlament biex jitwessa l-irwol tal-istrumenti finanzjarji fil-qafas finanzjarju multianwali li jmiss 2014-2020 għal sempliċi raġuni li għanna ħafna restrizzjonijiet u rridu namlu dak kollu niksbu kemm nistaw minn kull ewra tal-budget. Għalhekk għandna bżonn li nwassaw dan l-effett tal-istrumenti finanzjarji li jidħol fis-seħħa u għandek raġun. Dan mhux ser jieħu post il-budget, anzi se jwessa l-effett tal-budget, imma ma nistgħux naraw bħala strateġija biex jisnaqas il-volum tal-budget jew nkella naraw bħala attentat li nibdlu l-ottijiet b'self. Dan huwa il-messaġġ l konsil aħna rridu li kollna dan it-tip ta' effett xem bżon u xanna u koll xinu ma rizorsi li għana imma dan mhuwiex qed jieħu post il-budget u l lanqas eh, li nħdu postu permezz ta' self minn flok lotijiet dawn il-grants imma Għalfejn għanna bżon namlu dan, għalix nuqqasijiet umma evidenti għax f'din iż-żmien ta' kriżi qed nippruvaw nevitaw ir-riski il-banek huma responsabbli minn mill-parti kbira tal-ekonomija Ewropea fejn tlet kwart jirrappreżentaw tlet kwarti tas-suq fl-Ewropa għalhekk il-sistema bankarja hija essenzjali u taħt ir reċessjoni u l-kundizzjonijiet li qed naħdmu fuq ma qed nippruvaw nevitaw riskju permezz ta' proġetti fuq pjan fit-tul. Irridu li il-permezz tal-budget innaqsu ir-riskju u niffinanzjaw proġetti fuq pjan fit-tul, mod partikolari fit trasportazzjoni, l-enerġija u telekomunikazzjoni. U Issa, permezz dawn il-proġetti pilota, aħna jina kodet n informawkom li se niffirmaw eh, bil mal-Bank tal-Investiment Ewropew biex jibdew proġetti li ġew sottomenti bejn 2007-2013 u unu f'konformità wkoll fis-qarijiet li saru fir-rapport li għandu jkun hemm regoli leġislativi budgetari li stretti ħafna qabel ma jiġi jiġi mnidi f'strument finanzarju għandu għandna nkunu informati tajjeb ħafna u din qabel u jekk din l-evaluazzjoni ssir minn qabel tejna anke għar-rapportaġġ finali. Jgħin ukoll għal flessibilità, il-flessibilità li hemm fil-rapport tiegħek li tirrifletti il-flessibilità tas-suq anke f'pajjiżi differenti Ewropej. Dan huwa bżonn għalhekk, dan huwa l-rwol tal-istrumenti finanzjarji li huwa neċessarju biex jimla nuqqas eh, ta' dak li għanna bżonn għall-Ewropa u namlu restrizzjoni wkoll fuq istrumenti finanzjarji fil-budget. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tiegħek. Mexin fi triq it-tajba u għalek aħna għadin naffaċċjaw din il-reċessjoni b'dan it-tip ta' attitudni. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa, il-kollega Jean Pierodi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna Kommissjoni. L-ewwel net nixtieq nitlob skuża għal kollega tijaj li għandu impenni oħra imma għalli biex nwaslilkom il-punti tagħna. Il-kumitat tagħna tijajt l istrumenti finanzjarju huma essenzjali biex ikollna effett li multiplika dak li qed nagħmlu u naraw ukoll dak li ġie deċiż mill-qorti tal-awdizjar fuq il-riski, la kontabilità, trasparenza, kif ukoll l-istat tranjoni li kun jistaw jużaw dawn mod aħjar fuq is-suq finanzjarji huwa aktar importanti li nużawhom biss meta jkun hemm falliment fil-fornituri privati ma jkun m'għandux ikun hemm xkil u fl-aħħar mill-aħħar naħseb hija ħasra li ma ħsibniex fuq l-utenti li jistgħu jużaw dawn l-istrumenti finanzjarji anke dawk networks ta' trasport ta' trasport li mhumiex qed jagħmlu profit minn dawn it-tip ta' strumenti. Grazzi ħafna sura issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lis-sur Antonio Kanċan fisem il-Kumitat Itre għal minuta. U nixtieq ngħid lilkom il-kol li nixtieq ngħidilkom li minnaħħa tal-Presidenza se nkun nikwota l-Kumitat bismam sħiħ mux bil-taqsira taħħom għaliex hawn ħafna ċittadini li qegħdin iseguna u billi noqogħdu ngħidu it-taqsira tal-kumitat ma jfisser xejn mela dan huwa il-kumitat riċerka u l-kummerċ mela. Grazzi President, kull raġunament irrid jibda mill-fatt mill-fatt li dunarfu l-fatt illi kif kienet jgħid il-Kummissarju il-rizorsi ta' budget illi għandna mhumiex biżejjed. Il-ftit rizorsi li għandna ma jistawx ikunu biss eh, ftit rizorsi imma irridu għam ċertu valur fl-ekkim sejħa strumenti finanzjari innovativi l-imbat huma fondi speċifiċi bħal project bonds per eżempju li ovvjament irridu nsaħħuhom, irridu nsaħħuhom fiħdan is-sistema tal-PPP ġifiri l-parteċipazzjoni pubbliċi u privati li daw sejrin jikontribwixxu biex jitwettqu il-proġetti u bek dawn iġorru magħhom il-proġetti ta' infrastruttura fiżika u virtuali, proġetti sostenibli. Dan ifisser illi aħna nistgħu wkoll jekk jiġri hekk immorru lil lin minn dan u noħorġu l-bonds għaliex jekk il-proġetti huma sostenibbli Dan ma jkunux djun imma u jkun self Biskadenza fuq medda twila ta' żmien, dan huwa itkabbir veru propju kummissarju hawnhekk irid ikonna l-kuraġġ li mmorru lilin mill-budget. Grazzi. E, tiene dos minutos la signora Kleva. Grazzi ħafna. Issa signora Kleva. Fisem il-Kumitat tal-Żvilupp Reġjonali proračuna Unije kapital Grazie ħafna, Sur President. L-Europa għandha bżonn ta' self, ta' proġetti ta' self u ta' kapitalizzazzjoni. Jiena Nasab li dawn it-tnejn huma jinvolvu r-riskju imma il-kumpaniji għandhom bżonn fondi ta' investiment biex ikun hemm dan is-self fis-suq. Nixtieq nirringrazzja rapporter għax-xogħol tagħha għax għamlet bosta mill-resqet bosta mill-emendi u importanti ħafna li jaw kol li kunem koordinazzjoni ta' dawn l-istrumenti per mal-politika ta' koezjoni u importanti u kol li l-finanzi pubbliċi jiġu użati b'mod effiċenti, b'mod partikolari fil-politika ta' koezjoni. Permezz ta' dan nistgħu niksbu implementazzjoni aktar effiċenti ta' dawn il-fondi. Dan ser jgħin l-reġuni u anke kumpaniji żgħar f'reġuni differenti fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa importanti li dawn il-fondi jikkonsidraw il-politika ta' koezjoni. Huwa importanti wkoll li dawn il-fondi ikunu disponibbli qabel jibda il-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss. Jekk se jkollna l-użu tal-investiment huwa importanti li dawn il-fondi jidħlu fis-seħ meta jkunu meta jkun hemm bżonnhom. U importanti wkoll li ikollna eh, revizjoni ta' riski kollha involuti u nistabilixxu mekkaniżmi li jevitaw riskju għall implementazzjoni tal-IFIs. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President. Signora Kleva, matul il-kommenti tijak, l-interpreti għaluli li jinti kont qed titkellem ġel ħafna. U dan kien ta' problema għall-interpreti għalix għandek interpreti li qed ikunu qegħdin jieħdu minn kabini oħra. Era muy rápido y sin embargo los intérpretes me estaban transmitiendo jidr li li għalek li kienem xie problemi bil-interpretazzjoni. Jekk naħdmu l-koll sew flimkien ikollna komunikazzjoni aħjar. Issa, dawk kienu il-kommenti tal-Komitat tal-Żvilupp Reġjonali, issa fisem il-gruppi. Issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu l-sur Rikej fisem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President, Komissjoni, kollegi, nixtieq eh, nuri gratitudni li xogħol li sar mir-rapporter. Dan hu kien proġett kbir. L-iżvilupp ta' strumenti finanzjari kif ġi proposti mill-Kummissjoni għandhom jiġu appoġġjati għaliex dan jista' jena niżguraw li se jkunu disponibbli għall-ekonomija u ser jilħu il-miri tagħna, il-miri ekonomiċi minn dak li jsir fuq livell nazzjonali. Għalhekk huwa eh, għodda finanzjarju tajba li jista' fil-proġetti tagħna għalhekk nixtieq nagħmel xi kummenti. Dawn il-proġetti mhux neċessarjament ser jirċievu finanzjament eh, adegwat, huma għandhom jagħmlu użu minn dawn il-sussidji bħal sussidji li ma jkunx joħolqu tħul. Rridu nżommu f'maħna wkoll il budget tal-Unjoni li sar probabbilment sar jitnaqqas minħabba il-mekkaniżmi komplessi li ser jiskattaw dawn l-istrumenti. Apparti minn hekk, it-tarif li għandu il-pubbliku fuq dawn ma tantx huwa tajjeb ħafna drabi nispiċċaw nitilfhom f'ħafna informazzjoni. Irridu wkoll insibu xi tip ta' kontroll minnaħħa tal-autorità budġetarja fl-użu tal-fondi Ewropej u l-flessibilità ta' dawn l-istrumenti li għandhom jadattaw għas-sistema u li jkunu mod eh, tajjeb ta' investiment. Dawn l-istrumenti huma essenzjali wkoll għal iżvilupp tal-swieq kapitali fl-Ewropa, apparti minn hekk huwa importanti li nevitaw li norbtu dawn l-istrumenti ma' prodotti li huma komplessa ħafna. Grazzi ħafna sur Rike issa fisem is-soċjalisti għal żewġ minuti Is-sur Joran Ferm. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Gadia Zabal għaliex għamlet biċċa xogħol tajba ħafna f'dan il-suġġett li huwa essenzjali u importanti għal futur. Il-futur ekonomiku Ewropew m'għandux biss ikun eh, ħares lejn kriżi u sistema wkoll li tħares lejn perspettiva fuq ta' żmien fit tur u li nagħmlu investiment li se jwassal għal tkabbir. Il-kriżi ma tfissirx biss li jmorru ħażin il-banek u l-istituzzjonijiet nafu li l-kriżi tiġi wkoll minn investiment minħabba l-investiment għax ma jkunx hemm investiment u hemm livell ħafna baxx ta' investiment li jista' wasal f'livell perikolus. Kif għalet ukoll ir-rapporter l-investiment l-ambitu tal-investiment tagħna huwa wiesa' ħafna u għalhekk issa għandna ħafna restrizzjonijiet għall budget Ewropej, għall budget nazzjonali, anke l-banek għal rekwiżiti tekniċi tagħhom huma aktar stretti u għalhekk ikun diffiċli biex nirċievu il-flus. Għalhekk jiena naħseb illi il-project bonds huma essenzjali utli ħafna u dan se nkunu qegħdin nevalwaw matul ix-xogħol tagħna dan għamiltu anke jiena fir-rapport li għamilt qabel. U importanti wkoll għal Bank Investiment Ewropew li jiżgura li l-kumpaniji jistgħu joħorġu project bonds li jkunu tajbin u utli minflok il-flus eh, joqogħdu hemm f'xi kont jiġu użati biex isiru investimenti f'proġetti ta' infrastruttura. Qed nipjaċir il-Kummissjoni qed tgħid li didan diġà qed iseħħ qed titkellmu fuq proġetti tanġibbli li jista' qegħdin eh, jiġu preparati u li ser tiffirmaw kontratt ukoll dan ser jiġi evalwat, ser jiġi se jkun hemm monitoraġġ tiegħu wkoll u se nippruvaw nġibu aktar eh, investiment fil-futur u li jkollna modelli li jkollhom aktar potenzjal. Jekk tridu li l-Ewropa tinqala minn din l-austerità u li jkollna aktar tkabbir u xogħol minn għandna bżonn dawn l-istrumenti finanzjarji ġodda. Grazzi. De los colegas liberales tiene la palabra por dos minutos y medio nuestra querida amiga la... Issa fisem liberali żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Jensen. Grazie, President. Il-grupp tal-liberali issa ilu għal ħafna żmien jgħid li l-budget Ewropew ma jridx biss jagħmel kontribut għas-self u l-użu ta' strumenti innovattivi imma għandu jkun involut b'mod attiv u b'mod kreattiv u dan issa qed jitwettaq. U jiena sodisfatta ħafna li rċevejna din il-komunikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Din tgħidilna ħafna affarijiet interessanti dwar l-IFIs. U hija xaġa interessanti wkoll illi naraw illi li ib issa huwa suċċess ta' veru fl-Unjoni minkejja l-kriżi u dan il-punt ta' min inżommu u d-dimajnejna. Irridu noħolqu aktar kapitali jekk irridu nimplementaw proġetti, proġetti xjentifiċi, innovattivi, proġetti ta' infrastruttura, proġetti ta' trasport per eżempju fl-Ewropa. Dawn huma setturi differenti ta' attività fejn issa aħna nistgħu noħorġu il-fondi grazzi għas swieq u kol natu kontribut finanzjarju. Lil dawn il-ħtiġijiet ta' investiment dan żgur sejjer itejjeb il-kompetittività it-kabbir u l-prospetti ta' impjiegi li aħna għanna. Aħna ek qed nistinkaw illi niksbu ek iridu niksbu l-Kummissjoni qed tipproponi serja sħiħa ta' strumenti finanzjari li għandhom jiġu implementati u biex xiera eh, li qed jagħmel hekk il-Kummissarju. Iżda dawn l-istrumenti innovativi ma jistawx jieħdu post il-politika tradizzjonali, ma nistawx innaqsu il-budgets tradizzjonali. Dan kemm il-darba qalu l-Kummissarju. Ser natikom eżempju ta' tip ta' proġett li qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk għandna proġetti pilota illi huma appoġġati mill-Garanziji Ewropej fis-setturi ta' trasport u l-enerġija. U dan jagħmilha possibbli li wieħed ikun jista' joħroġ il bonġ imbagħad dawn il-proġetti jiġu finanzjati brati interessanti u attrajenti. B'hekk aħna inkunu nistgħu niddedikaw aktar fondi għal investimenti ta' infrastruttura u niggarantixxu il-fondi biqliħ brati ta' liħ interessanti kolli ngħid. Meta nużaw dawn l-istrumenti dak li rridu nagħmlu huwa illi naraw x'inhu mal-kuntratti, il-proġetti, prospettivi li aħna naraw jekk hemmx interess Ewropej Ewropew u jekk hemm dan l-interess aħna nixprunaw naw aktar. Dan huwa simil għal dak li ġara fl-Istati Uniti fejn hemm użu effiċenti tal-finanzi pubbliċi. Għal daqstant aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni l-ammonti ta' fondi involut voluti mhumiex eċċessivi, ir-riskju mhuwiex qoli ħafna u m'hemmx riskju illi jkollna inflazzjoni fil-budget u dan kollu jagħmel sens. Grazzi jgħid il-President. Issa Naddi l-kelma fisem li sijar lill-Onorevoli Poreba. Grazzi President, grazzi Kommissarju, bla dubju ta' xejn l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji innovativi jista' jikkontribwixxi għat tkabbir tal-investiment pubbliku fl-Unjoni Ewropea illi ilu jitnaqqas sa mid-disajnijiet. L-istrumenti għandhom jimplementaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom iħarsu il-regoli tal-gvernijiet u għandhom ukoll ikunu mirati f'dak li għandu xaqsam is-sussidju. Għandhom jattiraw il-kapital privat għal proġetti ta' infrastruttura pubbliċi u għandhom jiġu garantiti għandu jiġi garantit l-użu tajjeb tar rizorsi. Għanna bżonn ta' qafas legali li ma jkunx ta' xkil ta' pis żejjed tal beneficjari għall-intermedji ma l-affarijiet għandhom ikunu attrajenti għall-investituri pubbliċi u privati. L-istrumenti finanzjarji innovattivi qegħdin jiġu użati f'investiment fuq medda qasira ta' żmien illi suppost jaslu għal profitt brata maġla ħafna iżda mhumiex ikkontribwixxu biex jappoġġaw proġetti fuq medda twila ta' żmien minħabba l-biża' mir-riskju. Grazzi. Grazzi, issa biex intemmu dan ir-round għal minuta l-Onorevoli Murphy fisem il-Gwe. Grazzi President. L-isfond wara dan ir-rapport huwa il-kollass tal-investiment fl-Ewropa, l-investiment pubbliku spiċċa fix xejn minħabba politika neoliberali ta' austerità li ġiet appoġġata mill-gruppi kollha ewlenin f'din il-Kamra u mill-Kummissjoni Ewropea. Iżda l-investiment pubbliku wkoll spiċċa fix xejn u jinsab fl-iktar livelli baxxi bħala perċentwal tal-GDP. Minkejja iż-żieda fil-profitti fl-Ewropa f'dawn l-aħħar tlet snin u għalhekk flok wieħed qed jinvesti dan il-ġid u qed jibqa' jakkumulaħ u jużah b'mod ħażin fi swieq finanzjarji. Is-soċjetajiet m'għandhomx jaċċettaw illi il-pjata soċjetà tinżam ostaġġ. Iżda qegħdin naraw ċertu alleanza ma' dawn in-nies li qegħdin jagħmlu l-qlieħ U r-riżultat huwa dawn il-project bonds. M'għandniex sim ta' riskju hawnhekk fejn settur privat ikollu il-profit u dak pubbliku ir-riskju. Għanna bżon ta' investiment pubbliku kbir. Memx nuqqas ta' fondi fl-Ewropa, memx faqar f'dak li għandu xaqsam ir-riżorsi hemm 3 triljun euro li qed jiġu akkumulati bħalissa fidejn il-kumpaniji l-kbar. Dawn il flejjes irdu jiġu investiti biex niprovdu impjiegi u kol l-infrastruttura. Grazzi, Onorevoli Murphy. Issa l-kellim individuali għal żewġ minuti l-Onorevoli Ivalo Kalfan. Sur President, Kommissarju, jiena nixtieq nifraħ lil rapporter, naħseb li rapporter Garija Zabal għamlet bieċa xogħol eċċellenti u l-konklużjonijiet tagħha ser jiġu meqjusa mill-Kummissjoni u mill-entitajiet leġislativi wkoll. Aħna kemm il-darba edna illi l-istrumenti finanzjarji huma meħtieġ ammens għaliex iżidu l-effettività tal-budget Ewropew iżda ma jinsabux hawnhekk biex jieħdu post biex jissostitwixxu il-budget Ewropew. Palissa ftit aktar minn wieħed fil-mija tal-budget Ewropew huwa involut fl-istrumenti finanzjarji għandna prassi tajba sissa illi irnamlu reviżjoni u nkomplu niżviluppaw fil-ġejjeni. L-istrumenti finanzjarji għandhom użu limitat, spiss jistgħu jiġu użati għal proġetti attrajenti kummerċjali biex jiġu ranġati l-ineffiċenzi tal-swieq u biex u koll noħolqu ċertu liva għal fondi Ewropej. Iżda hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar investimenti fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq nitkellem dwar eżempji tajbin ħafna fejn strumenti finanzjarji jiġu użati biex ikunu appoġġati ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-SMEs u jina naħseb li iva irridu nibnu fuq dawn il-kisbiet. Aħna nappoġġaw dak li intqal fil-rapport dwar anqas strumenti u iktar strumenti fukati u jina nixtieq ngħid illi aħna ma rridux nagħmlu regolamentazzjoni żejda tagħhom. Aħna rridu nżidu il trasparenza ex post u l-kontroll ex post imma ma nistawx infaslu l-karatteristiċi tal-istrumenti finanzjari minn qabel għalix dan ma jistax isir tlet affarijiet li nappoġġa bisħieħ li nappoġġaw fuq il-ħolqien ta' pjattaformi standardizzati fejn il flejjes Ewropej kunu jistaw jissieħbu ma' dawk privati ħidma permanenti u kontinua dwar it-taħlita tal-fondi bejn dawk tal-Unjoni Ewropea u investituri pubbliċi u privati oħra u l-użu ta' free flows li jkunu ġejjin mill istrumenti finanzjari u jintużaw għall-istess anijiet. Grazzi tassew. Grazzi Vajlo. Issa għal minuti l-Onorevoli Von.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 Aider Gardja Zabal għal rapport eccellenti tagħha. Dan wasal f'ħin importanti, fi żmien importanti fejn aħna neħtiġuhom l-istrumenti finanzjarji innovattivi jekk iridu ntejbu l-affarijiet f'termini ta' budget, f'termini ta' effiċjenza wkoll. Dawk li qegħdin jaħdmu dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea huma mħasba dwar it-tnaqqis, it-tnaqqis fl-MFF Edin nitkelmu dwar effetti illi ser jinħassu minn miljoni u miljoni ta' ċittadini Ewropej u din il-ħaġa miex mixtieqa u għalek kooperazzjoni, kooperazzjoni tal iżvilupp għandhom bżonn ta', novati, ta strumenti innovativi pal per eżempju il-fondi mħalta. Irridu strumenti infasla apposta, irridu nigarantixxu il-trasparenza, irridu li konna profitt mill-investiment Il-qafas finanzjaru li jmiss irrid idaħħal l-istrument ta' investiment IFIs ġodda u l-fondi xirqa. Il-tnaqqis ser iwaslu għal faqar u fl-istess ħin ser iwaslu għal telf ta' ħajjiet hawnhekk. Irridu naraw kif nistgħu ninvolvu l-sħobijiet privati u pubbliċi wkoll fil-kooperazzjoni internazzjonali. Grazzi Ricardo. Dan jala ir-round tal-kellima individwali issa is-sezzjoni il-proċedura KHDI hekk joġobkom għandkom ħin ta' minuta kull wieħed. Użommu miegħu. L-Onorevoli Bazescu. Grazzi Onorevoli President. Jiena nixtieq inrot ħajr lill-Kummissjoni lill-proposta tal-Kummissjoni li għandha lan illi iżid l-użu ta' dawn l-istrumenti finanzjarji innovattivi Grazzi għall-introduzzjoni tagħhom l-Unjoni Ewropea setet tistimola l-investiment fl-ekonomija reali. Il-viżibilità tal-IFIs għandha tittejjeb biex l-anijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea aħna nkunu nistgħu inżommu magħhom. Nilħquhom importanti li jkollna koordinazzjoni ċentralizzata tal-IFIs. L-iżvilupp kontinwu ta' dan l-istrument se jiżgura tkabbir sostenibbli illi dan jista' jkun ta' vantaġġ għall-inklużjoni u għall-integrazzjoni, iżda hemm bżonn ċertu regoli wkoll. U hawnhekk il-qafas legali għandu rwol importanti jrid ikun trasparenti kemm jista' jkun. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li aħna rridu niżguraw illi dawn l-istrumenti jkunu attrajenti għall-investituri privati u pubbliċi. Grazzi tassew l-Onorevoli Joao Ferreira. Grazzi President, Kummissarju. Fl-ewwel nofs ta' disajnijiet il-Kummissjoni Ewropea kella għamlet ħafna riċerka u ġew indikati n-numru l-ammont minimu ta' fondi li għandhom jiġu allokati għal budget Ewropew u ma rakkomandaw li għall-inqas 2% tal-GDP Ewropew għandu jiġu allokati għal investimenti bħal dan bħal dawn. Forsi l-Kummissjoni ma tafx biha din il-ħaġa, forsi ntilfu d-dokumenti. Hemm issa żewġ deċenji wara wara l-ikbar tkabbir tal-Unjoni Ewropea l-ammont disponibbli huwa nofs dan l-ammont ta' 2% ta' GDP li huwa disponibbli għall investiment u politika ta' koesjoni u jidher li ser ikompli jonqos. Issa, X'miraklu nistgħu nistennew biex niksbu dan l-effett multiplikatur, l-istess livell ta' investiment u ta' kisbiet bħalma kellna fl-ewwel nofs tad-disajnijiet. Żgur neħtieġu dawn l-IFIs biex aħna nsaħħu l politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Iżda jiena ma naħsibx illi aħna irridu nivvintaw strumenti ġodda illi ser iżidu id-divergenzi fost ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu illi konna politika ta' koeżjoni effettiva permezz tal-Baġit Ewropew. Grazzi, Salon Ervoli Pasqua. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma, sinjuri, jiena ser nibda billi nesprimi il-fema tiegħi illi l-istruttura attwali ta' ħafna strumenti finanzjarji innovattivi hija waħda komplikata immens. Mhuwiex ċar jekk hemm xi atturi pubbliċi u privati li jridu jiġu dawn l-istrumenti huwa diffiċli huma jifmu kif jaħdmu dawn l-għodod, dawn l-istrutturi għanna bżon ta' integrazzjoni ta' dawn il-fondi strutturali. L-istrumenti finanzjari edin hawnhekk biex jappoġġaw l-attivitajiet ta' żvilupp ta' bosta atturi involuti u għalhekk sistemi ta' informazzjoni trasparenti u sinottiċi għandhom jitpoġġew fis-seħħ. Forsi hemm bżonn ta' one-stop shop fejn dawk illi huma interessati ikunu jistgħu jsibu l-alternattivi kollha hemmhekk. Aħna rridu illi l-SMEs dawk li jaħdmu għarrasom jew nkella il-municipji illi jibbenefikaw minn dawn l-istrumenti. L-atturi involuti għandhom jagħmlu deċiżjoni marfa dwar kif dwar li ma strumenti finanzjari jistaw jużaw, li ma taħlita ta' strumenti finanzjari jistaw jużaw. Grazzi issa fl-ħannet għanna l-onervoli Luħen. Grazzi tassew, Sur President. L-IFIs għandhom huma ta' importanza kbira għall irkupru ekonomiku tagħna u biex aħna niksbu il-miri tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea hija ħasra li għadna ma tajnihomx tifsira ċara. Jista' jkun hemm xi bidliet dalwaqt u jekk naraw proġetti fuq medda qasira u medda medja ta' żmien dan din hija xi ħaġa tassew importanti dawn l-IFIs għandna nużawhom biex aħna niksbu tkabbir għaqli u sostenibbli irridu nħarsu u ninkoraġġixxu is-ħubijiet privati u pubbliċi hawnhekk irridu nserħu fuq l-SMEs ukoll u dawn l-SMEs ser ikollhom bżonn tal-appoġġ tagħna jekk aħna rridu nagħti kontribut lir-riċerka u lill-iżvilupp u nużaw dawn l-istrumenti. Jekk aħna rridu niffaċilitaw l-aċċess għall-investiment, irridu norganizzaw kampanji ta' trawim ta' kuxjenza fuq skala mifruxa madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa induru lejn il-Kummissarju is-Sur Lewandowski biex iwieġeb fisem il-Kummissjoni għal kummenti illi smajna mill-awla. Grazzi, President. Xi kummenti osra għaliex jiena hawnhekk qed nisma' ħafna appoġġ u impenn għal rwol akbar tal-istrumenti finanzjari innovativi fil-ġejjeni tal-finanzi tagħna fl-Unjoni Ewropea m'għandniex għażla oħra. Hemm ħtiġijiet ċari, hemm limiti fil-budget u għalhekk hemm distak illi aħna għandna hemm dan il-vojt illi aħna għandna nimlewh permezz dawn l-IFIs li parzjalment diġà ġew verifikati imma ser jiġu applikati fuq skala ħafna kbar u taħt ċertu kundizzjonijiet. Flekim sejħa regolament finanzjarju revedut. Hemm żewġ partijiet waħda jadwar is-simplifikazzjoni, ġifieri inwieġbu għat-talba popolari illi nissimplifikaw u t-tieni ħaġa huwa kapitolu ġdid dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi u dawn huma set ta' dan huwa set ta' regoli dwar kif nistgħu infasslu, kif nistgħu nadottaw, kif nistgħu nimplementaw u fejn nistgħu nikkontrollaw u nagħmlu monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' dawn l-istrumenti finanzjarji innovattivi. Din hija ħaġa tassew importanti għall kunsill għall-Istati Membri u għall-Parlament Ewropew u għalhekk nirringrazzjakom għall-ħidma eċċellenti tagħkom dwar din il-kwistjoni ta' sew komplikata dwar l-istrumenti finanzjarji l-ġodda m'għandniex alternattiva irridu nipproċedu b'dan il-mod. Grazzi, Kummissarju. Issa għal żewġ minuti. Il-kollega Gardia Zabal biex tala dan il-punt fuq l-agenda. Grazzi, President. Komissarju Lewandowski, ma tantx għandix inżid wara dak kollu illi qalu il-kellima ta' qabli. Pass wara pass f'dan id-dibattitu huma saħqu dwar il-karatteristiċi tal-IFIs u jekk dan huma mhix f'konformità ma' L mff li jmiss ma tkellmu dwar trasparenza, dwar kampanji ta' informazzjoni biex il-persuni jkunu jafu illi dawn l-istrumenti jeżistu u li jistgħu minnhom jibbenefikaw l-SMEs illi jridu jkampaw ma' din il-burokrazija Ewropea illi tista' tkun pis konsiderevoli għalihom. Kien hawn minn saħa illi aħna irdu nippubbliċizzawhom dawn l-IFIs u kol l-autoritajiet lokali, l-qdiet lokali, il-banek ikunu jafu kif jistaw jagħmlu użu minnhom dawn l-istrumenti finanzjarji. L-iktar ħaġa importanti hija li huma ikunu jafu li huma disponibbli. Karifika żgħira dwar meta jistgħu jiġu użati dawn l-IFIs u fejn u meta jistgħu jiġu użati flok is-sussidi. Hemm tliet xenarji ta' investiment dik eh, xenarju optimal, ġifiri illi ma tantx ikun hemm riskju. U proġett bħal dan jista' jiġi finanzjat direttament mis-swieq. Sitwazzjoni oħra, proġetti fejn ma tantx irrendu imma ta' bilħaq iżidu il-valur u hawnhekk proġett jista' jikkwalifika għas sussidji imbagħad hemm tri oħra tan-nofs fejn hemm proġett illi għandu rendent għoli iżda mhuwiex biżejjed biex jiġġustifika illi aħna nduru lejn is-swieq kapitali jew inkella lejn il-banek li dawn iduru lejn is-swieq jew lejn il-banek għal self pereżempju. Hemmhekk jistgħu jiġi jiġu użati l-IFIs imma dawn qatt ma huma sostituti tas-sussidji u lanqas jistaw jaħdmu għal rasom fis swieq finanzjarji. Kif intqal il-Sur Murphy l-investiment finanzjarju naqas ħafna f'dawn l-aħħar snin u rajna illi s-swieq kapitali ġew użati u abbużati għal l-spekulazzjoni. Irridu li din il-ħaġa tiqaf darba għal dejjem għaliex il-flejjes irridu għam li jkunu produttivi u jiġu użati għal proġetti importanti u mhux ikunu vittmi ta' spekulazzjoni. Grazzi il-President. ser nabuża mill-pożizzjoni tiegħi hawnhekk bħala president. Ser nżid kumment personali, jiena gburi ħafna bil-mod ta' kif inti mexxejt dan id-dibattitu. Tkellimt bħala xi ħadd illi ta' bilħaq jaf minn xiex għaddej fi Spanja kena dbatija f'pajjiżna għan votaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda. Dikjerazzjoni mill-Kummissjoni dwar strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju. Kummissarju Sefkovic wasalmana u nixtieq naddilu il-kelma biex jagħmel id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim, mikrofonu għal-Kommissarju. L-interpretu mu jisma xejn. Now it works. Set jaħdem. Bid-dikjarazzjoni, nibdej bid-dikjarazzjoni għaliex il-dikjarazzjoni tamel sens għanna diversi stati ehm, iġfiri mal-100 miljon ċittadin minn meta bdiet l-istrateġija kont iktar konvint fuq l-interdependenza.